Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz. Signori, nitlobkom sabiex tpoġġu bil-qeda. Ġishtiq illi niddekjara il-seduta li għana ġurnata il-ġimma li għaddit fit-23 ta' ġunju miftuħa għal darboħra biftejjim mal-partiti politiċi jiena organizzajt din il laqgħa straordinarja